Pan Prezida. President. Takže kolegové, hezké odpoledne. Dnešní denní zasedání. Għura nofsan rittajib, kolegy. Is-sessjoni tis-sokta. L-ewwel net għandna l-minuti tal-sessjoni tal-bira. Dawn huma disponibbli wkoll it-test li ġi adottata Għandkom xi oġġezzjonijiet? Jekk m'għandkomx minn mela allura l-minuti ġew approvati. Nistgħu nibdew bl-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna. Kif tafu aħna ser nitkellmu dwar iksur ta' drittijiet tal-bniedem id-demokrazija u l-istat ta' dritt. L-ewwel punt fuq l-aġenda huwa dwar is-Sri Lanka, segwitu ta' rapport ta' Nazzjonijiet Uniti. Ser naddi l-kelma lis sur Murphy. Li huwa dak li fassal ir-rapport tagħna sur Murphy. Fil-gwerra brutali tal-gvern ta' Sri Lanka kontra Tamil Qatlu 40.000 persuna ftit tal-ġimgħat unżammu ħafna fil-kampijiet tal-priġunieri. Rapport ta' Nazzjoni Uniti qed jara fir-reati illi seħħew kontra Tamil Ma rridux nilludu ruħna illi rapport ser jibdel il-kondizjonijiet tal-tamil fi Sri Lanka. Il-jum wara li ġi publikat ġi rapportati li segretarju ġeneral ta' Nazzjonijiet Uniti kien ser inidi investigazzjoni internazzjonali jekk il-gvern ta' Sri Lanka jaqbel u jekk fora internazzjonali bħal Kunsill ta' Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti jitlob għal inkjesta. Minħabba natura tal-gvern tal-Sri Lanka huwa ovvju li huwa mhux jippermetti investigazzjoni internazzjonali. Dan jisħal għal darbohra dwar l-ħtieġa li jkun hemm kampanja għal inkjesta ġenwina indipendenti fil-reati tal-gwerra u r-reġim pakse li jkun Mizmum responsabli rajna protesti madwar id-dinja organizzati minn bosta gruppi u jinkludi l-kampanja ta' solidarità ta' Tamil biex infakru t-tini anniversarju ta' din il-gwerra mdemma. Irridu nirpu lil dan ir-reġim u niġġieldu għad-dritt tal-autodeterminazzjoni tan-nies ta' Tamil. Grazzi. Grazzi tas-sew Sur Murphy. Issa Sur Van Orden għal minuta. Sur President, aħna rridu nisimaw daw il-kommenti biex nifmu għalfejn jiddispjaċini għalfejn ikollna dan id-dibattitu l-lum. Daġi promos minn elementi estremisti fil- tamil, fil-kamp tamil u dawn qed jippromuovu attakki terroristi permezz ta' attivitajiet politiċi. L-aħħar stadji tal-kampanja RTT disper tal-biża. U dan hemm lih, għalih u dan jistqarb moċċar li fl-aħħar stadji l-LTT użaw iċ-ċivili bħala eh, għodot umani u anki biex jirrikrutaw eh, eh, ċittadini anki tfal joqtlu l-nies li jipruvaw jħarbu mill-zona tal-konflittu jużaw armi biex anki jġelu jkunem iċċaqliq fil-pajis. Hemm ħafna minnhom kienu qegħdin jimmiraw il- li ċittadini nafu fejn edha l-ħtija. Minn flok niprofa naqdu n-nis ta' Sri Lanka, hemm dawk li qegħdin jippruvaw ikomplu joħolqu kompanja ta' mibeda u diviżjoni huma qegħdin jaraw dan u aħna qegħdin naraw ukoll din l-arma. Anke qed jippruvaw jeliminaw il-gvern ta' Sri Lanka. Jien naħseb li din hija ħaġa kontraproduttiva, il-gvern ta' Sri Lanka faslu l-LLRC biex jinvestigaw drittijiet, allegazzjoni kontra drittijiet tal-bnidem ejja namlu da kollu nistaw biex nappoġġawhom u nies Sri Lanka minn flok li nattakkawhom. Grazzi. Grazzi ta' sew Erden, issa nipruvaw inżommu mal-ħin tagħna, ħin li għandkom għad dispożizzjoni tagħkom. Is-Sur de Kaiser issa għal żewġ minuti u nofs. Grazzi ta' sul President. Mil-bidu net, intom suppost indunajtu li dana u dibattitu propost piuttost inqamqal minn naħata ta' miżewċ naħa taħna nistaw naraw li aħna rridu inħarsu għal ġustizzja u anki rikonċiljazzjoni. Fajizi fejn kienem gwerer gbar bħal Sri Lanka kif ukoll f'pajjiżi oħrajn naħseb li ma kienx ma jkunx hemm rikonċiljazzjoni mingħajr ma ssir ġustizzja. Dan ir-rapport dan ir-rapport tal-ġnus Mauda u dwar dak li qal is-Sur Van Orden però jiddiskrivi il-fatti. U fil-fatti fassal mekkanizmu ta' ġustizzja internazzjonali u minn dak nafu aħna dan kollu jeħtieġ ftehim il-gvern. Dan huwa l-minimu li aħna nistgħu nistennew. Kif tista' tistenna li jkun hemm rikonċiljazzjoni bejn il- popolazzjoni, jekk hemm eċċessi miż-żewġ naħat. Miż-żewġ naħat kien hemm saret kriminalità mhux biss mit-Tamil biss, allura r-responsabilità trid tintrefa miż-żewġ naħit. Naħat u l-ġustizzja trid issir fuq iż-żewġ naħat. Ir-rekonċiljazzjoni li l-Kummissjoni qed semmit fl-opinjoni tiegħi ma provdiċ livell oli ta' evidenza li aħna konna nistennew. Naħseb li entità tal-ġustizzja nazzjonali fl-aħħar mill-aħħar mhux ser tkun kapaċi li tikjarifika l-fatti kollha. U għalhekk għal benefiċċju ta' daw kollha li sofrew fuq iż-żewġ naħat, jiena nħoss li l assemblea tagħna llum għandha tappoġġa dan ir-rapport bħala parti mit-tfittxija biex ikonna informazzjoni aħjar u aktar rikonċiljazzjoni dak kollu nixtieq eh, nikseb illum u m'għandix għalfejn uża l-ħin kollu tiegħi biex nagħmel dan il-punt essenzjali, s-Sur l-Onorevoli Man. Grazzi tas Sur President. Fi frar jiena kont fi Sri Lanka mal-delegazzjoni tal-Azja ta' xlok u rajna kemm saru sforzi biex namlu tajjeb għal dannu li sar 25 sena ta' gwerra ruġlit u gwerra ċivila u fil-fat aħna konna eh, kienem eh, mira biex wieħed ineħħil mini fl-art u anki li jirtornaw in-nies fil-pajjiż kienem reazzjoni pożittiva anke minn naħa tal-ġnus Mauda li ħadet nota li il kriminità tal-gwerra u fil-fatt qalet li kienem krimini li sa, rejati li saru biż-żewġ naħat kemm il-gvern ta' Tamil kif ukoll minn dak ta' Sri Lanka. Li wieħed ikun les li jikkoopera u l-xewqa li jintegraw il-minoritajiet dawn il-garanziji li per eżempju livelli ta' demokrazija u ħarsin ta' it-tajbi bidem jiġu applikati ikunu futur validu għal dan il-pajjiż u aħna lek nappellaw li rappreżentant oli u kol kif ukoll il-ġnus mawda biex jisegwu dawn l-isforzi. Grazzi tassew, Sur President, il-konflitt ta' Sri Lanka xaktarx għadu pendenti din il-kwisjen dependenti però hemm ħafna tweġibit li ma ntweġbu, mistaqsit li ma ntweġbux. Il-konflitt għadu fil-mħuħ tan-nies. Il-rebħa miex bħal paċi. Wieħed jieħu l-ħin u anke hemm bżonn ir u ħila qawwija biex nelbu dan il-konflitt. Ir-rikonċiljazzjoni hija imperattiva. Il-ġustizzja hija vitali għal bidu ġdid. Għalhekk, il-gvern ta' Sri Lanka għandu immedjatament jibda investigazzjonijiet fuq il-ksur ta' drittijiet umanitarji u għalhekk iż-żewġ naħat iridu jiġu investigati. Konvenzjoniet internazzjonali fejn is-Sri Lanka hija msieħba tagħhom jeħtieġu investigazzjonijiet fuq il-ksur li sar u anki il-persekuzzjoni ta' dawk li jinsabu ħatja. Meta jkollna investigazzjoni ġusta biss, il-ċittadini ta' Sri Lanka jistaw itaffu il-konflitt qawwi li kien hemm bejnietom u jkomplu bil-ħajja tagħhom fil-paċi. Il-grupp tal-Alde jifraħ għal segretarju ġenerali tal-ġnus Mauda għal rapport ta' Sur Ban Ki-moon u l-inizjattiva fuq Sri Lanka u aħna nappoġġaw rekomandazzjonijiet ta' Sri Lanka. Is-Sinjura Hawtala. Grazzi tas Sur President fi 23 ta' Mejju tal-2009, il-Segretarju Ġenerali ta' Ġnus Mauda Ban Ki-moon kif ukoll il-President ta' Sri Lanka, ir ir-Raġa Paksa, iffirmaw stqarrija fejn is Sri Lanka qablet li tigarantixxi akkontabilità għal reati tal-gwerra u reati kontra l-umanità waqt il-gwerra li temmet fit f'Mejju tal-2009. Wara dan il-ftehim dan ma ġiex onorat mill-Gvern ta' Sri Lanka u l-Segretarju Ġenerali ta' Ġusma Uda waqaf panel ta' konsulenti biex iħarsu il-proċess ta' akkontabilità. Ir-rapport ġi publikat reċentament u fil-fat sab allegazzjoniet kredibli li żewġ forzi ta' gvernijiet kif ukoll Tamil Tigers ma laħqux ir-regoli internazzjonali U il-rapport wera il ta' responsabilta fuq iż-żewġ naħat. Il-gvern ta' Sri Lanka xorta waħda injora il-rapport tal-panel u se jaħlu bajizdu illegali u aħna nħossu li dan din hija raġuni oġġettiva biex ikun hemm aktar investigazzjonijiet u fi żmien meta il-xogħol leġittimu ta' entitajiet tal-NGOs għanda għalek il-parlament għandu jkun fuq saħi defendi il-dritti tal-bnidem. Il-reati tal-gwerra għatma nistaw jiġu injorata minkejja jisiru fej jisiru. Issa nisimaw il-kellima għal gruppi politiċi tana l-ewel netna til-kelma l-Sinjura Korola fissem l-IPP. Sur President, il-gwerra ċivili damet 25 sena u temmet bil-difi bil bil il fat li Tamil Tigers kellhom jarrendu il-gwerra mdimmija bħafna ċittadini li tilfu ħajjithom u il-forzi tal-gvern kif ukoll it-Tamil Tigers it-tnejn kienu qegħdin jiksru il-liġi internazzjonali it-Tamil Tigers huma suspettati li jużaw iċ-ċivili bħala bħala bħala tarka umana. Pero huwa ferm diffiċli li wieħed iwaqqaf investigazzjoni indipendenti fil-faċċa ħadd forsi hemm dawk li ma jixuqux li dawn l-investigazzjonijiet u bekk l-investigazzjoni kienet ferm diffiċli wieħed jagħmilha għandna bżonn rida tajba biex li teżisti iż-żewġ naħat tal-pajjiż u għandna nappoġġaw l-isforzi ta' ġus maquda. Issanna l-Onorevoli Gomes. Il-konklużjonijiet tal-rapport tal-ġnus maquda juri li 20 ta' eluf ta' nies mietu til fuħajtom kien hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem u ksur ta' liġi internazzjonali kemm mill-forzi tal-LTT u il-gvern ta' Sri Lanka. Investigazzjoni indipendenti u l-identifikazzjoni ta' dawk li kienu responsabli għan neċessarju taħt il-liġi internazzjonali. Il-Komissjoni li tqajmet bil-Gvern mandiġ bżon eh, elementi ta' indipendenza għalekem il-Komunità Internazzjonali u l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-ġnus maquda dawn għandhom jappoġġaw ir-rapport u jitolbu għal investigazzjoni jew kumitat indipendenti biex issir l-investigazzjoni neċessarja u naraw li minnaħat ta' miż-żewġ naħat jina taw tweġibiet u jiġu prosekuti, eh, ikunem prosekuzjoni tan nis li għamlu eh, ħsara l-nis. Is-Sinjur l-Onorevoli Bilbao Barandika, nixin appoġġa din ir-riżoluzzjoni sur President fuq id-ksur ta' drittijiet tal bnidem u tal-gwerra li saru fil-Sri Lanka. U għafem importanti li nesprimu solidarieta mal-vitmi u anki nikkondannaw l-atti violenti kif ukoll nesprimu tħassib li tqajjem rigward il-possibilità li jkun eh, organizzazzjoni kumitat ta' investigazzjoni għal u anki jikastigaw iż-żewġ naħawt għal dawk li kienu responsabbli għal dan il-konflitt imdemmi. Aħna rridu nagħmlu dan sabiex niprevjenu li dan jerġa' jseħħ mill-ġdid. Fi Sri Lanka fost oħrajn kien hemm eh, bombardament ta' popolazzjonijiet 74 sena ilu truppi ta' Franco Amzganika nistaw najdu li eliminaw nofs il-popolazzjoni u dan ġi rifless fil- tpinġija tijaw. U għalek aħna rikoll nirridu namlu progress favur rekonciliazzjoni għal din ir-raġuni aħna irridu nħedġu u naraw li l-gvern ta' Sri Lanka ikompli b'dan il-proċess biex ikun jista' joħroġ bil-verità u jikseb il-ġustizzja u l-paċi li jeħtieġlu. Grazzi tassew, għanna is-Sinjura Deli fissem il-Parti tal ħodur Grazzi tassew, Sur President. Il-rapport tal ġusma u li ġi publikat fi 11 ta' april ta' din is-sena juri li reati tal-gwerra u reati kontra d-ditti tal-bnidem saru fi Sri Lanka. Fil-konflitt fejn is-sur Raja Paksa il-gvern tijaw kien jinsaf konflitt ma l-ġelida indipendenti ta' Tamil. F'Mejju tal-2009 numru ta' reati tal-gwerra u reati ta' dritti tal-bniedem saħħu u kien hemm numru kbir ta' ċittadini li jinqatlu. Ma nistax naċċettaw ċertu affarijiet li jseħħu il-gvern ta' Raja Paksa prova jagħmel minn kollox milli jippubblika il-rapport eh, li sar minna ta' ġnus maħuda il-ċandir eh, u ma sorprizi, il-ġurnalisti u ma intimidati u ma soġġetti għal detenzjoni arbitrarja u aħna għalek rajna l-autoritajiet ġudizzjarji li mhux qed jippermettu l-proċedura normali tal-liġi. Il-minorità ta' Tamil huma vittmi ta' ġenoċidju li mhux ma jistax jitkellem mod ċaru jlissen l-opinjoni tiegħu. Aħna ridna nibatu osservazzjoni, missjoni ta' osservazzjoni fi Sri Lanka sabiex naraw eżattament x'inhu jiġri fuq l-art u nfakru il-drittijiet fundamentali tal bindem u determinazzjoni wkoll. Grazzi tassew sa l-Onorevoli Vergiat sem il-Gwe. Signora Vergiat, pero għanna il-blue card Missur sur Tanok. Is-Sinjura Deli, inti lesta li taċċetta l-mistoqsija Missur sur Tanok? Meta jkollna blue card, inti tittajt, jekk taċċettax il-mistoqsija mis-sur Tanok, jew le. Iva, sur Tanok, mela tista' tagħmel mistoqsija. Iva, grazzi tas sew sur President jiena smajta bil-Franċis u l-kelma kienet li ntużat kienet ċenoċidju. U din għandha sinifikazzjoni kbira fil-liġi internazzjonali. Sri Lanka għadhom kif eh, illiberaw ħafna priġunieri mill-Tamil mill-minorità ta' Tamil, però għalek ma nistax naħseb najdlek li l-kelma ġenoċidju adegwata f'dan il-kas, ma naħsibx li l-gvern ta' Sri Lanka għamel ġenoċidju hawnhekk. Signora Deli, tista' twieġeb. Sur onorevoli, jiena użajt din il-kelma jekk tixtieq bħala metafora xtaqt nisħaq il-fenomenu ta' adattament xi jiġri Iġifiri dak aħna rridu niverifikaw eżattament jekk dan eh, din il-tip ta' dan il-tip ta' til kienet xi ħaġa li saħħet tassew. Is-Sur Van Orden, inti wkoll qed tolli l-blue card tiegħek. Inti tixtieq tagħmel mistoqsija mela Van Orden jekk jogħġbok. Iva, grazzi tassew. Il-kelim ta' qabel semma li jeda sejja għal xi tip ta' kumitat biex imur fi Sri Lanka biex jħaris eżattament x'inhu għaddej fuq l-art. Però permetin infakkarkom li delegazzjoni ta' l azja ta' xlok għadha kif marret Sri Lanka u qed nara ħafna membri ta' dik id-delegazzjoni preżenti fil-Kamra ta' bilħa il-kollega tiegħi Surman għamel referenza għal din iżjara, Ġifiri ġifieri probabbli l-kollega tagħna mhux qed tisma' x'inhu għaddej f'dan id-dibattitu. N-nies marru fi Sri Lanka, marru jafu x'inhu jiġri. Ma nafx minn fejn dan il-taħwit kollu li għandek. Madam Deli. Is-Sinjura Deli, jekk jogħġbok, Onorevoli Deli. Għandkom raġun, Għandkom raġun, f'dik il-missjoni saret fil-fat, dbati din id-delegazzjoni. U ma nixtieqx noqgħod eh, nirribatti l-kwalità eċċellenti ta' dak il-kumitat, però jiena naħseb biex nagħmlu l-pressjoni rridu nkomplu nippruvaw fl-istess mod. Now Nagħti l-kelma li miss lis-Sinjura Vergia. Sur President, Sri Lanka huwa pajjiż li bata ħafna. Il-gwerra għadha kif intemet però nafu kif seħdan. F'dan il-pajjiż il-ġnus maquda fallew b'mod diżastruż iċ-ċifri juru waħedhom. Eċxiren ta' eluf ta' nis il-fuħajietu kienem atroċitajiet gbar f'kull parti tal-pajis, pero ikkonna najdu li kienem bombardamenti f'kull zona fejn iċ-ċittadini ħarbu rridu jfittxu refugju. Din kienet forsi wkoll manuvra biex wieħed jevita eh, ir-responsabiltajiet tiegħu dan il-gvern ta' Sri Lanka. Eh Uma ma għalux eżattament x'numa n-numri fiż-żona ta' konflitt la għom għajnuna, la għom elementi bażiċi bħal il mawlikel anki t-tamil għandhom ir-responsabilità tagħhom għaliex huma ġellu tfali siru soldati u użaw il-bnedmin bħala tarki umani u għalhekk aħna irridu naraw x'kienu r-responsabiltajiet tal-gvernijiet dak iż-żmien. Daw ma jistgħux jiġu ġustifikati. Il-gvern ta' Sri Lanka għamel dak kollu, prova jimmanuvra ħafna affarijiet biex jevita l-publikazzjoni ta' dan ir-rapport u anki Maja, biex wieħed ma jisalx għal-konklużjoni tiegħu aħna naħseb li aħna għasanna din ir-riżoluzzjoni u dan ir-rapport hija riżoluzzjoni li hija tajba ħafna. Tajab li ġustizzja internazzjonali tmur fi Sri Lanka, tasal fi Sri Lanka kif fl axar mill-aħħar tasal f'pajjiżi oħra wkoll. Grazzi tassew. Natu l-kelma l-Onorevoli Pasca. Grazzi tassew, Sur President, Aziz Kommissarju, il-konflitt tal-gwerra li lu għadde żmien twil bejn il-Tamil Tigers u il-gvernijiet ta' Sri Lanka, il-gvern ta' Sri Lanka affettwaw b'mod ikraħ il-popolazzjoni ċivili li qiegħda tgħix dan il-qasam f'dan il-post tal-konflitt. Dan din il-konflitt tem fl-2009 wara dan il-gvern ta' Sfirranka il-President Raja Paksa għalli ser jara eżattament xkienu dawk li waslu għal ksur ta' liġi internazzjonali u rapport ta' ġusma Uda li ġi publikat f'April ta' din is-sena jgħid li iż-żewġ partijiet tal-konflitt kemm it-truppi tal-gvern kif ukoll l-LTTE għamlu operazzjonijiet militari mingħajr jipproteġu drittijiet u l-ħajja tal-ċivili. Minkejja dan l-awtoritajiet tal-gvern ma kinux kapaċi jinvestigaw u jassikuraw responsabilta wara sentejn li temma il-konflitt għan rridu nappoġġaw l-isforz tal- ġenus maquda biex jistabiliti li ta' ta' dritt fi Sri Lanka u anki juri responsabilità ta' til eh, ta' xirin ta' l-luf ta' ċivili waqt dan il-konflitt imdemmi bejn il-Tamil Tigers u l-gvern ta' Sri Lanka. Grazzi ta' sew il-kellim limit u għassur kaċmarek. Sur President, Sinjuri, il-levanti drammatiċi li saru fis Sri Lanka u li ġew diskritti fir rapport ta' ġnus maquda juri moċċar xtip ta' problemi jistaw jiġu jinqalaw minħabba konflitt militari. Dak li seħħ fi Sri Lanka huwa prova tal-fatt li jekk aħna nippruvaw insolvu problemi biex nużaw l-armata dan seri wasal għal aktar problemi kbar. Għal ħafna snin in-nies kienu jitkellmu dwar il-kunċett ta' l-gwerra ġusta ta' l-gwerra għal-ġustizja, pero sfortunatament fil-dinja tal-lum kull gwerra, anki jak teoretikament hija ġusta, ser twassal vitmi li mumiex ħatja ta' xejn. Min kejja definizjoniet tagħna, fil-każ ta' Sri Lanka jidher ċar li din il-gwerra ma kienieġ ġusta għall-ebda parti mill-pajjiż Kull però rebbi jiprova jiprova li kellu raġun. Issa jekk aħna nixtaqu naraw rikonċiljazzjoni jekk kif ġiet iddikjarata mill-gvern ta' Sri Lanka din ir-rikonċiljazzjoni trid tkun ibbażata fuq il-verità ta' dak li seħ waqt il-gwerra. Mhux ser jkun hemm rikonċiljazzjoni vera jekk il-reati tal-gwerra mhux se jiġu mikxufa minkejja min kun il-perpetratur ta' dawn l-atti kriminali. Mhux se jkun hemm rikonċiljazzjoni jekk iż-żewġ naħat jifmu li m'hemmx tabus f'termini tal- dnubit tagħhom stess. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Moras. Bosta minn kollegi ta' din il-Kamra kienu involuti fil-politiċi, fil-politika ta' Sri Lanka u anki ta' diaspora ta' Sri Lanka u anki tal-komunità ta' Tamil. Dak qed niddiskutu l il-ġurnata huwa rapport għal segretarju ġenerali l-panel ta' esperti fuq l-responsabilità ta' Sri Lanka u jiena ma smajt il-ħadd f'din il-Kamra sissa jipoġġi dubju fuq eh, l-integrità intrinsika ta' dan ir-rapport. Jekk kif kien rajt ir-rapport u jiena tkellimt ħafna nies dwar dan ir-rapport miż-żewġ naħat aħna din ngħidu li rridu meċu dan ir-rapport u ma jkonniċ tip ta' investigazzjoni tal dak li sara bejn Jannar u Mejju u ma niftħux il-bib għall investigazzjoni ta' ħafna allegazzjonijiet minn żewġ naħat U allura jekk xinu l-lan ta' rapport ta' din tip ta' natura. Ta' bilħaq jiena qed nħossa stramba li organizzazzjoni ta' diaspora tal-Tamil għal li allegazzjoni kredibli kontra l-LTTE u fil-fattu mamlu prominenti, dan għandu jkun investigat ukoll. Għalhekk hawnhekk għandna rapport li għandu jkun jiġi sossegwit għawnek għet qed nitkellem favur il-ħtieġa li jkollna proċess ġenwin ta' responsabilità li għandha tkun vera, ġustizzja, vera u ġusta. U naraw eżattament li ser tkun investigazzjoni pjuttost ibsa, però investigazzjoni titissir wara kollox. Grazzi. Thank you, Mr. Moraes. Our next speaker is... Grazzi tassew, għanna l-onorevli Andri Klin. Sur President, hija ħaġa verament kera li konflitt militari li sar fi Sri Lanka li tem fl-2009 kważi 100.000 ruħ mietu fuq kol ħafna ċittadini, ħafna minnhom mietu fl-aħħar fażi tal-konflitt komunitajiet internazzjonali għandha titlob għal investigazzjoni internazzjonali ibsa għal rapporti kredibli dwar l-atroċitajiet li saru fuq żewġ naħat hija ta' ħasra li pajjiżi paċ-Ċina u r jopponu il-diskussjoni tal-Konsil ta' Sigurtà tal ġusna Uta u l-Segretarju Ġenerali azzjoni aktar rabusta għall atroċċajiet li saru. Il-panel tal-ġnus maquda u l-esperti tagħhom indikaw li sar ksur serju tal-ġliġi umanitarja u drittijiet tal-bniedem dawn saru kemm mill-gvern ta' Sri Lanka kif ukoll ir-rebelli tat-Tamil. Uħut minnhom li jista' jwaslu għal reati tal-gwerra u reati umanitarju għalhekk nappoġġa li jkun hemm twaqqif immedjat ta' mekanizmu internazzjonali tal-ġustizzja li jitwaqqaf bazat fuq ir-rapport tal-ġnus Mauda. Grazzi tassew. Grazzi tassew issa għandna l-proċedura taħt il-catch DI, sfortunatament aħna għanna biss ċans għal żewġ kellima u jien għandi madwar 10 fuq il-lista. U għalek ser nitlob erba minnkom biex jitkellmu pero mhux kulħadd kollu ċans li jitkellem. Mela l-ewwel net nagħti l-kelma lis-Sinjura SIR. Sur President, Kummissarju, fir-rapport tal-ġnus maquda jider mistqar b'mod ċar li dan il-konflitt li dam 25 sena wassal għal l-imwiet ta' bosta ċivili minħabba ir-rebelli ta' Tamil kif ukoll il-forzi tal-gvern ta' Sri Lanka li kien hemm fil-fatt qtil, kien hemm ksur ta' liġi internazzjonali u anki ta' drittijiet umanitarji. Ġew imnida investigazzjonijiet u għalhekk dan il-kuntest taħt il- responsabilità tal-ġnus maquda għanna innidu investigazzjoni indipendenti u naħseb li l-proposta li għanna hija waħda ġusta irrid ikonna kontinwazzjoni ta' daw in-negozjati sabiex bekk aħna naslu rikonċiljazzjoni. Grazzi. Grazzi tassew. Sur President, il-konklużjoni ta' rapport ta' ġnus maquda li ġie publikat f'April ta' din is-sena juri li kien hemm akkożjonijiet serji dwar ksuru ta' drittijiet tal-bniedem u anka liġi internazzjonali mill-gvern ta' Sri Lanka kif ukoll mill-forzi ribelli ta' Tamil ġew li tilfu l-konflitt ċivili u li ila għaddi għal snin twal. Mwitu ħafna nies minħabba bombardament li sar fi sptarijiet u f'żoni popolata u minnaħa l-oħra il-forzi ribelli użaw ukoll ħafna eh, umani ħafna persuni bħala tarki umani Bħal kollegi oħrajna nemmen li huwa neċessarju li jkollna mekanizmu internazzjonali ta' ġustizzja biex nevestigaw ir-rajati ta' gwerra li saru anki ksur ta' drittijiet tal-bnidem. Irti kollna investigazzjoni imparzjali, waħda trasparenti sabiex bekk nkun nistgħu naraw minu responsabbli għal dawn ir-rajati li verament ħazdu l-komunità internazzjonali. Grazzi tassew. Grain Watson issa dan ir-rapport verament riċerkat huwa jajn l-konklużjoni li wasal għax aħna unek rajna li importanti naslu għal soluzzjonijiet. Il-verità tweġġa, il-verità, il-verità tweġġa li dan il-pajis. Pero aħna ma nistawx ninjuraw dak li seħ id-drittijiet ġusti, il-politika ġustija neċessarja minnaħa ta' sforz tal-Komunità Internazzjonali biex tfittex ħelsin u anki ġustizzja għal daw kollha li ġew affettwati bil-qawwi. Grazzi. Mr. Romeva Irweda. Is-sur Romeva Imweda. Grazzi tassew fil-fat, intqal mis-sur Watson ukoll l-ewwel vittma f'kull tip ta' gwerra hija il-verità dak li rridu nammettu kol li il-vitma innifissa ta' dan it-tip ta' konflitt u ma' l-popolazzjoni ċivili u l-panel ta' ġusma u werew b'mod ċar li hemm responsabiltajt minn żewġ naħat mill-gvern ta' Sri Lanka u nistani dilkom mod ċar hemm l-LTTE u t-tnejn iridu jiġu investigati għaliex mhix xi ħaġa ċara li jista' jkollna investigazzjoni tajba jekk il-Kummissjoni li tinvestiga dawn iż-żewġ naħat tiġi mill-Gvern stess. U hekk qed ngħidu hawnhekk aħna qegħdin nitolbu li jkun hemm kummissjoni indipendenti li t-investika dawn l-allegazzjonijiet li l-panel tal u da resqet li huma reati ta' gwerra u reati kontra l-umanità aħna jekk nifmu dan mhux ser ikolna eh, soluzzjoni għaliex aħna rridu naslu l-ġustizzja, l-ġustizzja hija possibbli biss jekk aħna ikonna fiduċja. L-fiduċja tiġi biss eh, jekk ikonna l-verità u ikonna investigazzjoni indipendenti. Grazzi tassew, issa għandna s-surtano. Grazzi, Sur President, aħna nittamaw li Tamil u Sri Lanka jkunu jistaw jaslu għal paċi għal ġustizja. La darba il-gvern ta' Sri Lanka rnexxilu jeleb il-ribelli ta' Tamil. Il-approċ li tieħed fil-rapport jidher li qed jemmina l-isforzi li saru li tieħdu mill-gvern ta' Sri Lanka biex jippromuovu il-verità. Il-gvern fil-fatt ħeles aktar minn 200.000 priġunier ta' Tamil, ovvjament. Kull tip ta' ksur ta' drittijiet tal-bnidem li sar kontra il-ċittadini għandu eh, jiġi segwit u jiġi kastigat, pero aħna ma nistawx eh, naraw li wieħed ma jkunx ma jwaqqawx, ma jwaqafx eh, komitat ta' investigazzjoni indipendenti. Il-komitat komunità internazzjonali ovvjament inħasdet minn dan kollu. Però iċ-Ċina qed taċċetta il-ksur u fil-fatt qed issir l-aktar ħabiba ta' Sri Lanka. U rridu naraw ukoll dan il-każ it-tip ta' approċċ li ċ-Ċina qed tieħu. Grazzi Sur Tanok. Issa il-Kummissarju is-Sur Andor. X'nisimgħu l-opinjoni tal-Kummissjoni. Mr. President, uh, honorable members, on the 25th. Grazzi, fil-25 ta' April 2011, eh, Nazzjonijiet Uniti ippubblikaw ir-rapport tal-panel tal-esperti li ġew maħtura mis segretarju ġenerali ta' Nazzjonijiet Uniti dwar ir-responsabilità l-accountability marbut mal-konflitt armat fi Sri Lanka. Il-panel sab allegazzjonijiet kredibbli illi jekk jiġu provata jista' provati jistgħu jindikaw illi kien hemm ksur tal-liġi umanitarja internazzjonali u l-liġi ta' drittijiet tal-bniedem illi sar minnaħa tal-militar ta' Sri Lanka u l-LTTE dawn ifissru dan ifissru li kien hemm reati tal-gwerra u reati kontra l-umanità. Il-panel ukoll jagħmel serje ta' rakkomandazzjonijiet lis segretarju ġenerali ta' Nazzjonijiet Uniti u l-Gvern ta' Sri Lanka. Fi klim tal-panel dawn ser iservu para l-qafas għall-impenn kontinwu kostruttiv bejn is-Segretarju Ġenerali u l-Gvern ta' Sri Lanka dwar ir-responsabilità. Rekomandazzjonijiet jinkludu it-nedija ta' investigazzjonijiet minnaħa tal-gvern ta' Sri Lanka u twaqif ta' mekkanizmu indipendenti internazzjonali mis-Segretarju Ġenerali ta' Nazzjonijiet Uniti. Nazzjonijiet Uniti qalet illi s-Segretarju Ġenerali qed jirreveti bir-reqqa il-konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet u l-Kummissarju għalli għadrittijiet tal-bniedem għall il-gvern ta' Sri Lanka biex twetta il-miżuri mill-aktar fis possibbli miżuri li ġew suġġeriti mill-panel u tiżgura l-ġustizzja l-gvern ta' Sri Lanka irrifjuta ir-rapport bl-ikbar mod possibbli. Ir-rappreżentant li Catherine Ashton ħarġet dikjarazzjoni fisem l-Unjoni Ewropea din il-ġimgħa fejn hija saħ dwar l-opinjoni tal-Unjoni Ewropea. Fejn proċess irid ikkontribwixxi biex insaħħu il-proċess ta' rikonċiljazzjoni u niżguraw il-paċi fi Sri Lanka. Il-rappresentantu li saħet illi l-kwistjoni ta' responsabilta' irdu narawa bħala parti integrali mill-proċess ta' rikonċiljazzjoni nazzjonali fi Sri Lanka. Għalhekk l-Unjoni Ewropea tittama illi il-Gvern ta' Sri Lanka jaraf l-anijiet kostruttivi ta' rapport u tħedġu biex impenja ruħu ma' segretarju ġenerali dwar il-kontenut ta' dan ir rapport Grazzi. Grazzi, Kommissarju. id-dibattitu dwar is-Sri Lanka huwa issa magħluq u aħna ser nivvutaw wara illi nispiċċaw din is-sessjoni. Il-punt li jmiss huwa dwar l-Azerbajġan nixtieq ngħaddi il-kelma lis-Sinjura Vergad biex tiftaħ id-dibattitu. Monsieur le Président, je n'ai pas l'habitude de parler en premier, je suis un peu... President, jien minnix imdorri